l-għanza bejn nissessi u loti ta' setta l-nisa fl-era digitali. Naddu l-kelma l-Sinjor Reintke. Thank you, Mr. Chair, dear colleagues, dear... Grazie, ġizwesi ċer, eżis kollegi, eżis komissarju dan il-rapporti li jgħati iktar setat l-nisa fil-żmien digitali jikser żewġ stereotipi bla sens imma li għadhom preżenti ħafna. Għal waħda hija li digitalizzazzjoni hija biss dwar iżvilupp teknoloġiku li ma mhuwiex minnu. Id-digitalizzazzjoni stessa war is-soċjetajiet tagħna kompletament. U ser jkollhom impatt fuq l-oqsma kollha tal-ħajja tagħna. Għalhekk il-politika diġitali hija fil-fatt politika soċjetali u dan huwa esattament il għaliex ugwaljanza bejn is-sessi għandu jkun il-qofol ta' dan id-dibattitu it-tieni stereotipu huwa l-fatt li nisa mhumiex interessati fir-rivoluzzjoni diġitali. Jien ikolli ngħidilkom illi hu mhuwiex minnu dan naqas. Meta naħdmu fuq dan ir-rapport, meta nitkellmu man nisa li huma valuti f'dan is-settur illum nista' jiena li nifsi nkonfiġi ruħi li huwa l-każ. Iżda l-problema li ħafna minnhom dawn jifaċċaw ħafna xkiel fis-settur tal-IT jew inkella dat-tip ta' edukazzjoni. U allura li rridu nagħmlu huwa li noħolqu l-prekondizzjonijiet xirqa sabiex ikunu jistgħu jitlu bisħieħ fil-arena diġitali. Dawn istereotipi ridikoli mhuwiex mhuwiex id-destin tagħna nistgħu nisfidawhom u fil-fatt dan li qed jagħmel dan ir-rapport. Għaliex ir-rapport qed jurina x'inhuma l-isfidi u qed juri wkoll li nistgħu konna l-odda konkreti biex nelbuhom u qed juru l-potenzjal inkredibbli li d-dinja diġitali għandhom kemm għan-nisa kif ukoll biex insaħħu l-ikoljanza bejn is-sessi fis-soċjetajiet jekk anke żviluppatur tal-lob tal-Bulgaru li qed tħabatu ċematiżmu kuljum l-imprenditur mill-Kamerun li m'għandix finanzi għax ma jqosux bħala li jisħaq ilha jew inkella l-om Irlandiża illi qed tiġi qed iħu warajja trolls fuq il-Facebook. Dawn kollha juru li aħna nabżon iktar sforzi li l-edukazzjoni, statur ta' edukazzjoni tkun waħda iktar inklusiva u waħda li permetti li l-ħiliet fuq l-internet ikunu disponibbli għal kulħadd. Jeħtieġ li nagħmlu eh, kondizzjonijiet aħjar għan nies imprenditori li kunem hemm kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet tal-pulizija biex niġġieldu kontra l-stalking u l-fastidju fuq l-internet madwar l dinja Għalhekk aħna nistgħu naraw li l-għodem qegħdin. Issa aħna rridu dawn nisarfun fil realtà u Sinjura Jorova, nittamal mux inti biss ma kommissjoni kollha ser tappoġaw dan u ser jippruvaw imexxu għal qudiem. Nittama li il-rapport taj li naraw il-xol tajja per li sar ma setax isir permezz minajr il- xogħol li sar minn imprenditurit nisa u soċjetà ċivili u persuni interessati li kol taw eh, sem tagħhom kif ukoll il-kollegi tiegħi li kontribwixxew ħafna biex dan ikun ta' suċċess. il-kol tal-xogħol kostruttiv. Naħseb li aħna nistgħu sew nibnu aġenda digitali fl-Unjoni Ewropea illi jkun waħda inklusiva u li ħatati eh, minn drittijiet indaqs il-nisa u rġiel. Nittama li dan il-rapport ikun punt eh, ta' tlu u li jikseb maġġoranza wisa għada għaliex hija l-aħjar ġurnata natmu fuq għaliex għada hija il-jum li jiċċelebra n-nisa fl-ICT. Nittama l-konna l-appoġġ tagħkom. Grazzi tassew. Grazzi tassew. Naddu issa għal-kaċ di is signor Komodini. Thank you, Mr. President. Ekonomija għawija importanti għal xogħol tkabbiru kompetitività u anke nisa l-istudji riċenti juru l-istudji għedin joqsu kull majmur mod partikolari fin-nisa u żgħażagħ it-tfajlit li qegħdin jistudjaw l-ICT u anke hemm nuqqas ta' ħiliet f'dan is-settur hemm distak imma ħafna stati membri fl-Unjoni Ewropea qed iħarsu lejn dan is-settur bħala għajnuna ekonomika lura rridu narfu illi l-edukazzjoni ta' bil-fors obbligatorja qed irtid involvi l-ICT u l-edukazzjoni fl-ICT mill-bidu li permetti illi tfajlit u n-nisa jiksbu dan il-ħiliet e-skills sabiex ikunu jistgħu jipparteċipaw bisħieħ u biex irawmu bejnietom il-fema li huma wkoll kontributuri għall-innovazzjoni diġitali li jkunu jistgħu jiksbu dawn it-tip ta' ħiliet biex jiġu impjegati fis-suq diġitali. Politika ta' edukazzjoni kemm għal edukazzjoni obbligatorja jew kellha tul il-ħajja li tippermetti lill tfal li u n-nisa li jikkompetu fil-ekonomija diġitali wkoll ser jidaħlu iktar seta' għan-nisa u jkisser ix-xkil bażi fuq bażi tal-bidla eh, differenza bejn is-sessi. Grazzi. It-Sur Blanco. Mux etaw. Sur Marias. Rinatu setta l-nisa fil-qasam diġitali kif ukoll li innaqsu l-inugwaljanzi fis-satura siti għat isir importanti kull ma jmur. L-ewwel net fl-istati membri tal-Unjoni aħna qed naraw illi 9% biss tal-programmaturi huma nisa, mentri huma 89% tal-ħaddiema fil-settur tal-ICT. Huma irġieli ma' 9% biss huma managers ifisser li hemm dista kbir bejn is-sessi fil-dak li huwa l-aċċess għall opportunitajiet professjonali fis-settur tal-ICT. Sintendi, aħna nistgħu naraw illi fuq il-post tax-xogħol ġenerali hemm differenza fil-ukoll pagi u pensjonijiet imma mbagħad f'pajjiżi bħal huma l-Greċja. In-nisa huma dawk illi l-iktar intlaqtu Eh, minn ħabba l-reċessjoni u l-bailout, allura irridu natu iktar seta l-nisa fis-settur tal-ICT, jkollna iktar nisa eh, f'dan it-tip ta' pożizzjonijiet u anki li kollak pagin taqsal kulħadd. Grazzi l-Verija Kovċiċ. Bġorti ħażina. Tinħabtu wiċċna ma' nuqasta ta' ungoljanza ukoll fil-żona diġitali fil-qasam digitali. Meta kellna l revoluzzjoni kulturali fejn il-saħħa fizika kienet iktar ħaġa importanti, forsi stajt t-ġustifikom dawk l-inugwaljanzi, missa ma tistax tamena il kustjoni digitali. Importanti għalhekk li jkollna sistema ta' monitoraġġ tkun tajba li tippermettilna li naraw kif l-affarijiet qegħdin jiġu żviluppati fuq livell ta' soċjetà aħna qed jkollna sistema ta' kwalità edukattiva biex it-tfajliet ikunu jistgħu jkomplu jaħdmu fuq karriera fl-ICT kiridu. Però hemm ħaġa waħda li aħna m'għandniex nieqsin minnu u dawn huma fil-fatt modelli u żempji tajbin tal baħjar prassi. U allura nħoss il rapporter Eh, irrid illi jisħaq fuq il- ehm, dawn it-tip ta' prassi li jippermettu illi dawn in-nisa jmexxu permezz l-eżempju tagħhom. Grazzi Norveli Ajuto. Grazzi. Nirringrazzja ir-rapporter għax-xogħol eċċellenti li sar, kien hemm kooperazzjoni tajba ħafna fuq dan ir-rapport għaliex fejn dan ir-rapport kien hemm fil-fatt punti ewlenin ta' dawk li kien il-moviment politiku tagħna li fokka fuqha fi demokrazija diretta tal-parċipazzjoni iktar sħiħa tan nisa fil-politika permezz tal-votazzjoni elettronika u l-konċett tal-internet b'xejn għal speċjalment il-postijiet pubbliċi. Issa, mistoqsija li bil-forsi din għamlu sejja kif imbagħad għandek ċertu gruppi li għadu jagħmlu l-split vote ma' li għamlu l-VP għal dawn il- affarijiet li għanna kifet insemmu għalfejn edin jibżaw daqsek il-kollegi tagħna fuq li kwistjoni ta' demokrazija diretta permezz tal-internet. Dawn huma affarijiet li għadha ma nistgħux nifmu u għalbija nħossu li tassew hija okkażjoni waħdanija li għanna l um il-ġurnata illi natu li teknoloġiji ġadda il-possibilta illi jgħinu l-nisa biex jikunu ktar emanċipati. Grazzi. Issu Korju Mike. Jiena ma nistax nifhem kif qed nistgħu nitkellmu fuq il-diskriminazzjoni kontra n-nisa fil-qasam tal-ħilli diġitali. Huwa biss fit-tennis illi n-nisa jilabu tliet sets. Per eżempju, imma l-unika soluzzjoni għandha tkun illi nis għandhom joddu bissa numru 7 mux numru 10, tamel iktar faċli għal jom Is-sur Tomx. Grazzi, ħankun aktar serju mill-kollega li tkellem qabli. U jien qatal il-mikrofonu l-keldim. Grazzi jina mus sanat il-kassa dak li għadu kif għal il-kollega tijaj għax għasbis u għafpostu għan ifoka fuq l-affarijiet iktar seri. Għan itkellem fuq il-fat illi aħna għanna ftit wis nisa fis-settur tal-ICT minkejja dan il-progress kollu aħna qegħdin inħabtu wiċċna mal-fat illi mhux in-nisa kollha huma impjegati f'dan is-settur u l-iżvilupp ta' dan is-settur huwa mistenni li nipprovdu iktar opportunitajiet biex nisfruttaw dawn l-opportunitajiet, però aħna rridu eh, nqanqlu dawn il-kumpaniji nistimulawhom biex eh, jinħġuhom eh, jimpjegaw iktar nisa. Jekk inti minn personali tħaddem in-nies u għali taf li inti mhux tal-li qabilek timpjega n-nisa għaliex Eh, minħabba l-problema ta' diskriminazzjoni u biex naqsa diskriminazzjoni, imma għaliex jgħin lilek u l-eħ tiegħek mill-aħħar. Grazzi, Honorable Ward. Ixin ingrazzja l-kollegi kollha li ħadmu sabiex ħarġu dan ir-rapportant sot, ma specialment ma' rapporter għax għandi relazzjoni ta' sew rrid magħhom, grazzi Terry. Il-teknoloġija digitali sawar kull parti mill-ħajja tagħna u ħad kompli eh, sawara bħafna mezzi differenti fil-ġejjini, aħna il-ingwaljanzi ta' bejn is-sessi Eh, koll dejjem ħansibu għom u maħna rridu nużaw il-vantagġi ta' dawn is-sfidi biex nxejnu darba dejjem dawn il ugwaljanzi Hemm il-din il-tentattiv li ndaħlu iktar nisa u tfajliet dan is-settur diġitali u aħna fna drabi nitkellmu fuq in-nisa u tfajliet fix-xjenza teknoloġija u matematika STEM. Iżda jiena nixtieq nisħaq fuq il-importanza il-nies u fuq il-nibnu pontijiet bejn il-, -il, -il, -il, -il, -il, -il, -il stem biex namlu stim biex indaħlu iktar l-arti fija di biex eh, dawn id-nisa li volu ta' frati jidaħlu iktar fil-zoni fil-qosma ta' stem. U nittama li kummissjoni sa' tim membri eh, hija tukkas sinerġija essenzjali. Grazzi, Signora Gill. Ningrazzina ninqa dan il-rapport u dan il-debattitu fuq il-gwaljanza u l-inna su setta l-nis, għanna nixċi u kol intenni l-punti li għamlu l-rapporter. L-ewel net, peress li ħdimna fis settur tal-IT, jiena mħazba dwar kif wis nisa edin jaħdmu f-settur tal-IT li mhuwiex tal-amministrazzjoni. U importanti li indirizzaw dawn il-kwestjonijiet mill-bidunet meta jkunu ċkejknin minn anki f'livell primarja biex il-tfajliet inħġuwa minn li jistudjaw soġġetti li jgħinu li jkunu programmers, analysts u li jkunu attivi ferm fis-settur tal-IT. Tini net, jiena kont qed nitkellem ġimgħa l-oħra ma' xi imprenditori li fis settur tal-IT nej deċidew li jitilqu l-Unjoni Ewropea biex imorru fl Stati Uniti għax ħassew li hemmhekk kien hemm l-opportunitajiet. Allura importanti li aħna mhux nitilfu dat talent u li nindirizzaw dal-kwistjonijiet li nieħdu n-nisa fit-teknoloġija bis-serjetà da e kif nieħdu l-irġiel. Grazzi. Grazzi, Signora Kommissarju. Membri onorevoli tal-Parlament, jiena kuntenta li kelli l-opportunità llum li niddiskuti magħkom is-sitwazzjoni attwali rigward l-igwaljanza bejn is-sessi u jingħatu seta' lin-nisa fil-leta Digitali. Dan huwa punt li jitħoqlu l-attenzjoni sieħa tagħna. Il-fatt li n-nisa huma rappreżentati ftit ħafna f'dan il-settur huma hija xi ħaġa li aħna rridu nippruvaw nifaċċaw. Il-rapport eh, wassal biex inkunu nistgħu nelbu din l-isfida u jagħtew rekomendazzjonijiet sodi li għandhom lan illi jisaħħu l-parteċipazzjoni tan-nisa fl-ICT. Ir-rapport għarrabna lejn li nagħlqu l distank bejn is-sessi dan ir-rigward u għalhekk nimxi ningrazzja r-rapporter għal din il għal dan ir-rapport eċċellenti u ħerqana biex nisma rapport, nara rapporti li jmiss dar rigward. Aħna impenjati biex jihirdu ktar azzjoni f'dan il-qasam hekk kif ngħidu fil-involviment strateġiku għall Gwaljanza il-Grand Coalition għal xogħol diġitali huwa hija tħobija ewlenija fis-suq illi jitratta l-kwistjoni tan-nuqqas ta' xogħol diġitali fl-Ewropa xi wħud minn dawn jiffokaw biss fuq in-nisa u jiffukaw parazzjoni illi jużaw din il koalizzjoni għal dan it-tip ta' xogħol diġitali biex jgħinu miżuri li jappoġġaw il-ħiliet eh, diġitali fost in-nisa u tfajliet biex ikun hemm iktar impjieg tagħhom fil-settur tal-ICT. Il-Kommissjoni kienet attiva fil-promozzjoni ta' ehm, nisa u tfal dan is-settur. Is-settur tal-IT huwa qed jikber kull ma jmur u qed joħloq u ieħor 120,000 xogħol ġdid kull sena. Fid-dawl tal-prospettivi tajbin ta' paga u b'ċans għax xogħol nixtiequ li nistar nisa jisfruttaw din is-sitwazzjoni li jisuk karriera f'dan is-settur, in-nisa li huma attivi f'dan is-settur ħafna drabi għandhom iktar flessibilità u biex ikunu jistaw jirranġaw skeda ta' xogħol tagħhom pereżempju jkunu inqas soċċettibbli għal għatu ukoll. Meta nikkonsidraw il-fremieta l-argumenti ekonomiċi għal partecipazzjoni tan nisa fil-settur tal-ICT, il-studju tan nisa tan nisa li huma attivi fis-settur sa' bulijem, iktar nisa li qegħdin jitlu fil-suq tax-xogħol jista' jiġenera 9 biljum addizzjonali ta' GDP fil-żona euro. Barra minn hekk, in-nisa li qegħdin jaħdmu fis-settur jaqalgħu kważi 9% aktar ta' nisa f'pożizzjonijiet simili fil-settur oħrajn ta' servizzi. Sabiex aħna nsaħħu l-opportunitajiet tan-nisa fil-ħajja diġitali huwa essenzjali sal-aħħar illi nippruvaw nelbu il problema ta' sottorappreżentanza tan-nisa f'dan is-settur. U palissa disa mit żviluppatur tal-apps huma nisa bħalissa fl-Unjoni Ewropea. 9% ta' mija ta' nisa huma managers fil-qasam tal-ICT u 700% biss tal-ħaddiema eh, f'dan is-settur kollu ma' nisa u aħna llum qed naraw li 29 minn kull elf mara li tigradwa għandhom digri li huwa marbut mal-computer jew xi ħaġa simili. Aħna nippruvaw ikonna aktar um, azzjonijiet li jikonvinċu jħedġu n-nisa li jibdew jistudjaw dat tip ta' suġġetti, per eżempju, il-Network Ewropew tal-imprenditur um, n-nisa Eh, huwa l-ewwel netwerk ta' msieħba nisa li jappoġġa dawn in-nisa biex jħolqu u jisaħħu l-imprizi tagħhom billi jibnu rabtiet bejn in-nisa, imprenditori nisa eh, investituri u imprenditorijat, ekosistemi ta' imprenditorijat ta' fuq l-internet. Il-suq digitali wahdini fis-soċjetà u dimensjoni soċjali tiegħu eh, joħloq opportunitajiet uniċi għal nisa f'dan ir-rigward. Iżda bżonn iktar modelli li għamal namlu mentoring illi joffru iktar programmi mirati speċifikament għall-istudju u xogħol f'dan is-settur. Iktar inizjattivi fuq il-post bħal pereżempju il-Code Week huma meħtieġa tul il- 2015 Code Week tal-Unjoni Ewropea nofs minn dawn il-coders iżda zaħtinu fil-fatt fajliet. Aħna rridu illi ndaħlu wkoll irġiel fid-dibattitu ta' diversità. Jiena nemmen bisħiħ illi jekk nelbu dawn it-tip ta' stereotipi ta' differenzi bejn is-sessi se waslu biex ikollna aktar kundizzjonijiet indaqs fuq il-post tax-xogħol u li ħajjiġbet iktar nisa lejn is-settur. Hekk kif ukoll itqal fir-rapport il-diġiżerizzazzjoni li qed iżdied tas-soċjetà ukoll toħloq ċertu teddit għal eh, gwaljanza pal muwa cyberbullying, cyber eh, fastidju online, stalking online u forums sessisti tal mm, diskors ta' mibeda. Sorveljanza fuq il-forum eh, ta' violenza fuq nisa juri li wieħed minn kull għaxar nisa għaddew minn fastidju sesswali jew stalking permezz dawn it-teknoloġiji ġodda. Kull tip ta' forum ta' violenza kontra n-nisa u t-tfajliet li jinkludi violenza fuq l-internet għandhom l-eruq tagħhom fil-ingwaljanzi bejn is-sessi u jissaħħu aktar hekk. L-Unjoni Ewropea impenjata li tiġilet kontra dan it-tip ta' vjolenza bħal permezz ta' ċertu dokumenti li faslet ħafna azzjoni li tieħdet huma rigward il-proposti li l-Unjoni Ewropea għandha tiffirma u tikkonkludi il-Konvenzjoni ta' Istanbul tal-Konsil tal-Ewropa li hija trattat internazzjonali komprensiv li ġildu kontra il-vjolenza kontra nisa kif ukoll vjolenza domestika u dan jinkludi dispożizzjonijiet li nħeġġu il-parteċipazzjoni tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni bħala settur biex nġildu kontra dan il-fenomenu u kol fuq isfera online jekk inqisu ir-rakkomandazzjonijiet eċċellenti li kellna fir-rapport huwa essenzjali illi sfidi essenzjali u rridu issa nisfruttaw il-opportunitajiet u nesploraw mezzi ta' kif nistgħu insaħħu il- il-ħilit tan-nisa fil-era diġitali. U aħna rridu issa naħnu flimkien biex inkisru dawn l-istereotipi diġitali u nużaw l-innovazzjonijiet diġitali bħala magni tal- li jmexxuna lejn l-ungwaljanza bejn is-sessi. Grazzi. Grazzi tassew, Sinjura Kommissarju, ma dan jista' jela. dan